u partijiet interessati oħra meta nkun qed niżviluppa din l-istrateġija. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, Kommissarju. Kollegi, qabel ma niftaħ id-dibattitu, Għandi ħbar għalikom. Skont regola 105 paragrafu 6 tillet inċisa regola ta' proċedura jina rċivejt oġġezzjoni mill-grupp EFDD fuq rekomandazzjoni mill-Komitat fuq Affarijiet Monetarju Ekonomiċi li ma hemm ebda oġġezzjoni għal regolamenti delegati tal-Komissjoni ta' 8 ta' Ottubru 2014 fuq is-sistema provizorja ta' eh, malokazzjonijiet fuq il-kontribuzzjonijiet biex ikopru il-nennifi amministrattiv tal-Single Resolution Board per tul il periodu provizorju. Għalhekk ir-rekomendazzjoni ser nivotaw dwaru nhar il-ħamis diġej. Il-skadenza l-emendi se jkun le nar l-erba tal-10 u l-skadenza għal votazzjonijiet nominali separati u maqsuma ħajkunu l-erba nhar l-erba fl-erba. Grazzi issa nkomplu fuq il-kwistjoni importanti li ġildu kontra il-violenza kontra n-nisa issa. Eh, minuta u nofs. Signor Jimenez Becerrel. Grazzi. Minn mindu ġejt sala d-difiża tal-vittmi kien il-priorità tiegħi u set kompli tkun. Nkun fejn kun. Illum in-nisa għadhom vittmi tal-vjolenza.